dan item id-dibattitu. Il-votazzjoni ħasseħ fit-tmim id-diskussjonijiet tagħna. Issa nibdew id-diskussjoni fuq is-sitwazzjoni ta' Berma. Naddi l-kelma lill rapporteri Sinjura De Kaiser. Għażux minuti. Grazie President, is-sitwazzjoni ta' Berma tkomplet murallar. hemm vjolazzjonijiet estremi ta' drittijiet tal-bniedem kontra minnaħa tal-gvern kontra ċittadini, il-premju rabiħa tal-premju Nobel eh, eh, Dawang San Suu Kyi u eh, tranzizjoni għad-demokrazija edha mux sejra tajjeb. U għalek dan fl aħħar mill aħħar għandu jwassal biex ikun hemm elezzjonijiet din hija aħbar tajba Iżda, jekk eh, jekk dan ma jseħx, jekk dan iseħħ, jekk dan ma jseħx wassal ifisser li ħames deċenji sħaħ eh, ikunu sfaxxaw fi xejn. L-Indja, ċina u r-Russja qed jgħinu qed inkomplu nżidu l-isforzi tagħna biex nkunu nistgħu ngħinu l-gvern minkejja li hemm violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem biex bekk din il-kwistjoni kollha ma tinbidilx farsa politika. Grazzi ħafna, kellimni nis is-sur Kazmarek għal-minuta. President, Senjuri, it-tħabbir tal-elezzjonijiet hija l-ewwel darba għal dawn l-aħħar 20 sena. Għalhekk aħna ottimisti u hija għalhekk opportunità biex ikun hemm tranzizzjoni. ħafna minna jemnu li l-elezzjonijiet f'dan il-pajis ħajkunu ġusti u ħafna minna mux qed jemnu li ħajkunu ġusti u demokratiċi l-elezzjonijiet fil-Berma. Kienem ksur tal-drittijiet tal-bniedem ma dan ukollu konna f'kuntat qrib mal-Berma. Il-ċittadini jgħidu ma jafux kif ħajamlu biex iwaqfu dan kollu. il-pajizi ġirin li għedin relatati marbuta ma dan il-pajis għal-kummerċ, ġifir Russja u l-Indja u l-ġnus maquda maħħom rridu n-dialogaw biex n-waslu għal-bidla f'dan il-pajis. Grazzi, ħafna, il senjura Verġa għal żewġ minuti. La Birmanie vit sous la coupe d'une junte militaire depuis 1900. Grazie. Berma ila tgħix f'taħt reġim eh, mill-1972. Dawn għamlu oppressjoni sħiħa waħda mill-ar mill-disajnijiet eh, kien hemm elezzjoni tellgħu n-nies iżda kienu mġela jirriżenjaw. Kien hemm patrid buddisti li eh, ħadu sem fil-protesti f'Settembru tal-2008 u għadhom iżmu mal-ħabs minn dak iż-żmien. Hemm exieren ta' eluf ta' immigranti li jgħixu fil-Bangladesh, fl-Indja u f'pajjiżi oħra f'kundizzjonijiet li huma iktar minn prekari. Dan iwassal ħafna drabi għal triffikar tal-bniedem. Kien hemm ħafna nies li eh, spiċċaw bladar u xejn musejjer tajjeb Hemm ħafna ġurnalisti u attivisti li għadhom il-ħabs sal-lum u għalhekk nixtieq nirreferi għal Elawin, ġurnalista ta' 25 sena li ġiet eh, kundannata l ħabs għal numru ta' snin għaliex hija azzardat li tmur fil-monasteru Buddist Nafu li hemm elezzjonijiet ġodda li ġew imħabbra iżda naħseb li pa Sinjura De Kaiser l-unika għan warahom hija li l-gvern isir leġittimu f'dan il-pajjiż. U għalhekk dan mhux xira għalhekk irridu nikkundannaw il-vjolazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'Berma u nsejħu l-gvern f'Berma biex jidħol f'dialogu magħna. U nappellawlhom biex iwaqfu il-reklutaċ tal-soldati tfal barra minn hekk nappellaw lill gvern Ċiniż biex ikompli il jappoġġana biex nkun nistgħu nagħmlu bidla fil-pajjiż. L-Unjoni Ewropea tkompli l-miżuri ta' restrizzjoni li kienu ilhom hemm kontra l-gvern Berma. Għaliex li limmi l-kliem aħna m'għandniex prova tanġibli ta' demokrazija u għalek rridu xi forma ta' prova, rridu namlu xaħġa, rridu namlu l-almu tana biex nejnu il popolazzjoni f'dan il pajis Grazie. Grazie, Sur talek. Numru ta' drabi li f'din il-kamra ħna tħadditna dwar il-kondizjoni ta' dritti tal fil-Burma jekk aħna eh, ikonna xi eh, tentazzjoni li naqsu dak li jiġi aħna kull marru nħarsu Eh, madwarna qed nitkellem dwar Aung San Suu Kyi li huwa l-mexeta l-oppożizzjoni oppozizjoni qiegħda l-ritratt tagħha qed fuq il-Parlament bi Brussell u fi Strasburg. Dil-persuna ma permettulix li jkollha vuċi. L-istan għamlu nitkellmu fuq dwarhom u fissimhom minnaw. U aħna nwedwhom li nappoġġawhom biex nwaslu għal tibdil demokratiku. Aħna tkellimna wkoll dwar il-minoranza tal-Herindjas li għal darba oħra qegħdin ikunu vittmi ta' diskriminazzjoni u persekuzzjoni mill-forzi armati. U ħafna kellhom eh, jaħarbu lej il-Bangladesh. Il-ġenerali mhux qed jinjorawra kompletament, ma jfissirx li m'għandniex nagħmlu dak li qed nagħmlu għax aħna dover għanna dmir biex dan nattakkaw it-tip ta' bestializmu fid-dinja. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu Romeva Irweda, 3 minuti. Grazzi ħafna xifti ċurilu jinkel l-opportunità li mmur fil-frentara bej Tajlandja u Burma u xiftit mill-levu eluf ta' refugjati li qegħdin hemmhekk biex jippruvaw jmorru lura eh, f'darhom u jom kella f'ċerta każi li jkunu jistgħu jgħixu ġurnat oħra u koll għalna hemmhekk ma' gruppi tal-oppożizzjoni inklużi l-Liga Nazzjonali tal-Demokrazija li l-xej taħħajja għanksa San Suu Kyi. Diversa okkażjonijiet eh, talbunna biex eh, noqdu attenti u u ma nappoġġawx elezzjoni li bbażata fuq eh, sistema organizzata mill-ġunta f'kondizzjonijiet li jmorru kontra drittijiet tal-bniedem f'dak li huwa libertà ta' espressjoni ta' biex wieħed ikun jista' jintaqa' u huma periklu għal trasformazzjoni eh, riforma u demokratizzazzjoni tal-pajjiż. Kien hemm hemm xi tibdil l-2009 liberaw xi mijiet ta' ħabsin eh, imma ftit minnhom kienu verament ħabsin eh, politiċi proġunuri politiċi. xie hemm xi eh, xi elfejn hemm eluf ta' proġunieri politiċi. allora f'dak il kontest ma nistax timmaġina ħajkun hemm elezzjonijiet demokratiċi għalhekk huwa huwa ta' bżonn li wieħed jifakkar il-kuntest Eh, li kuntess li tkun adekwat biex wieħed jagħmel elezzjonijiet u kwalunkwe dialogu li aħna permettilna li navanza f'dik is-sitwazzjoni tkun ħaġa tajba imma dejjem fuq il-bażi li jkun hemm il-libertà għal dawk il-persuni u li jiġu mogħtija garanzija biex ir-refuġjati jkunu jistgħu morru la f'pejżhom u jiena xtiqna referenza hawnhekk il-Kommissjoni konkretament hija ħaġa li tħassibna li kemm tnaqqis tal-finanzjar lil dik iż-żona lil dak ir-refuġjati. Hemm bżonnijiet verament urġenti qed nitkellmu dwar mijiet ta' eluf ta' nis li għandhom bżon kollaborazzjoni naħseb li tkun ħaġa tajba li ma naqsux l-ammonti. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege. Es folgen nun die Reden, weitere Redner im Namen der... Grazie ħafna, sanna l-kellima l-oħra fissam il-gruppiz l-onorevoli Mann għal-minuta. Situation der Menschenrechte in Għafna, President, situazzjoni ta' dritti ta' bina fil-Burma issa marret ħafna iżiet għallar. Repressjoni politika, il-violenza sessuali u militari, tfal li jiġu rekrutati u jisiru soldati u 2000 proġenur politiku. l ewel elezzjonijiet ħilsin eh, fil rebbi għajja eh, ħaġa blasens u l-partiti tal oppozizjoni għet jopponu U hemm fuq minn 200.000 li qed jgħixu fil kampita ta' rifuġjati u ħafna minnhom ħarbu lej Bangladesh u postijiet oħra. Jiena nixtieq nilqa uh, il-volontà ta' Bangladesh li eh, taċċetta eh, membri tal-Kumitat ta' Southeast Asia tagħna tax-xlok tagħna biex nkun nistgħu ninvestigaw ħammor f'diversi pastijiet ir-reħin tiġu perseguitati, hemm bżonn ta' ħarsin internazzjonali biex ikunu jistgħu kampaw eh, maċċettawx il-talbi tal-Burma sakemm ikun hemm eh, żviluppi progress fid-diritti tal-bniedem. Grazzi ħafna, Musurman. Naddu issa għal-minuta l-Onorevoli Palekkis. Tano, kas norėčiau pasakyti, kad šioje salėje, kuri dėja tokia. Grazie, President. Kif il-kollega tijadu kemm qal jien ukoll nixtieq nagħmel dal punt qabel quddiem eh, il-Kamra. Sfortunatament ma nantxaw nies, imma ħafna drab nitkellmu dwar drittijiet tal-bnedem. Mullu qed nitkellmu dwar drittijiet tal-bnedem fil-Birma. jina dan huwa li għajimtu qabel u nispera li wara d-dibattitu tal-lum nispera li l-vuċi tal-Parlament u tal-Unjoni Ewropea eh, nismawa forma eżjed ċara għaliex għax nitkellmu dwar eh, violazzjoni ta' dritti ta' bindem seri u sanna il-trattat ta' Lisbona u dinja eh, ħaġa ġdida, għanna uffiċi ġodda, għanna rappresentant oli, mis signora Ashton, hija responsabli daw kwestjonijiet. Issa, dak l-għandu xaqsam l-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li għanna issa opportunità ikbar biex intejbu situazzjoni tkunx fil-Burma jew postijiet oħra fejn rriti tablinam qed jiġu kalpestati. Jiena konvint li dak l-għandu xaqsam mill burma nistgħu jkollna riżultat pożittiv jekk aħna nittrattaw bħal pajjiżi mal-Indja. Grazzi sur Paleckis. Eh, sur Poreva għal minuta. President, l-appell tal-komunità internazzjonali għal rispett tad dritti ta' Bniedem fil-Burma mandom lebda fett. Hemm eluf ta' proġuneri politiki fil-ħabsijiet eh, eh, u l-armata tittortura u toqtol u tarresta. Il-mexxejja tal-oppożizzjoni Aung San xuxi xuki edha taħt arrest domiciliarju u hi ġiet issentenzjata ġiet ikkundannata għal tliet snin ħabs Ek, bin il-forma reġim ma trit li ma t-permetti li jixtitu parti fil-elezzjonijiet u ħafna minoranz religjużi qed jiġu persekwitati wkoll. Hemm dawk li huma nsara u ħajbatuhom il-barra. U ħafna sabu refugju fit-Tajlandja. L-autoritajiet tal-Tajlandja iridu e, e, jibbatu l-barra 4.000 kajretas. Aħna għanna d eh, eh, dmir nappella għadriti tal-minoranzi. Grazzi. Sanna l-kellima l-oħra, l-onorevoli Korħola għal-minuta. Grazzi għafna, President. Urajmpia maita maailmassa ihmisoikeusloukkausta. Eh, Burma huwa wieħed mill-pajjiżi li żed fraġili f'dak l undi xaqsam dritti ta' bniedem. Sitwazzjoni ma jidhirx li qed titjieb. Aħna tkellimna biss dwar elementi l elementi importanti fir-riżoluzzjoni tagħna u naħseb li l-an prinċip ewlieni ta' din ir-riżoluzzjoni hija huwa li aħna nibatu messaġġ li aħna mħasbin dwar din is-sitwazzjoni. Aħna mħasbin ukoll li Tajlandja maċċettax il-talba li eh, biex imorru lura eh, l-Burma, il-rifuġjati Karen ġew medda xol forzat forsi li kunu jista li kollom jinaqdu mal-forsi armati u għafariet simili. Eh, Ġemma li għaddit il-Tajlandja eh, deċidiet li eh, ma tibax l-ura l dawn il karent Tajt maħadu tajbek nejnu l-Tajlandja. Grazie ħafna. L-Onorevol Tarabella għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Burma għal darboħra edha fil-mira ta' rizoluzzjonijiet tal-parlament. Aħna niddununċaw situazzjoni ta' il-pajis, ma memx lebda sinjal ta' tip kif eh, fil-maniera kif huma jittrattaw ċittadina tagħhom. Allura hemm bżonn ta' demokrazija. Eh, daw snin kolla l-Burma għadha pesta drittijiet fundamentali. Għanksa Xuxi il-mexxejja tal-oppożizzjoni għada taħt arrest domiciliarju u l-opponenti tal-reġim huma arrestati ħafna eh, u ħafna eh, eh, huma daw l-elezzjonijiet ma jistax isiru jekk l-oppożizzjoni jew xi ħadd li jkun kandidat qiegħed jiġi arrestat. Aħna għandna bżonn naraw li l-osservaturi jaraw li dawn l-elezzjoni tkunu veru, legali, biex il-ġunta ġunta militari ma tipprovax l-leġittima li l-nifsa bil eh, kaxi tal-voti. Issa naddu għal The military junta has ruled the country. Il-ġunta militara eh, gvernat bil-repressjoni u violazzjoni ta' drittijiet nami bħala eh, reprezentant elett ta' ċittadini jiena nitlob li jkun hemm elezzjonijiet ħilsin u ġusti fl-2010 biex ikun hemm gvern leġittimu fil-Burma. Il-rekwizit preżenti li jkun hemm mill-inqas 25 tal-Parlament 25% tal-Parlament bħala membri tal-Militar Eh, mażula mill-kap ta' defizi ma titħolx flebda konċett eh, eh, normali tal-gvern leġittimu. It-tieni, nafli il-gvern tal-ġinta militari firmat il-konvenzjoni tal ġlus ma'għuda kontra l-korruzzjoni fl-2005, iżda ah, ma ratifikatiex. Ir-ratifikazzjoni madanakollu għandha tiġi konsidrata biss bħala l-ewwel pass. L-implementazzjoni hija l-offol meta niġu għal ġrida kontra korruzzjoni Il-korruzzjoni twassal għal eh, faqar u impunità. Grazzi. Fin Dank. Grazie ħafna. Essan l-Onorevoli Garinger di Ottmer. Grazzi ħafna, President. Jekk Burma t-deċidi li torganizza elezzjonijiet għall-ewwel darba f'oxrin sena forsi ifisser pass il qoddim jekk l-elezzjoni l-elezzjonijiet ikunu ġusti. L-ewwel ovvjament irid ikun hemm eh, elezzjoni universali u ċittadini kollha anke inkluż eh, Aung San Suu Kyi jkun jistgħu jkunu kandidati u l elfejn priġunier politiku l-oħra. L-elezzjonijiet għandhom ikopru dawk il-miljoni ta' Burma ta' ċittadini tal-Burma li kellhom jaħarbu għal pajjiżi ta' eh, ġirien India, Tajlandja u postijiet oħra. Il-membri tal-armata m'għandhomx ikollu 25% eh, tal-postijiet fil-parlament, għal naħat wasal għal distorsjoni fil-elezzjoni. Dana Eh, din l-elezzjoni għandha tkun segreta u jkun għandu jkun hemm osservaturi internazzjonali u l-mizza xandir ta' Berma. Dak dawk kondizzjonijiet iġunjorati aħna għandna nkomplu eh, napplikaw miżuri restrittive skont il-punt 16 ta' din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddu issa għal-catch tiegħi. L-Onorevoli Xogor għal-minuta. Mal-ħura l-2010 il-ġunta qalet li ħajkun hemm lezzjonijiet ħilsa. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali tagħmel pressjoni biex ikun hemm tranzizzjoni demokratika. Għandna niżguraw li l-minoranzi etniki li għodu Berma jkollhom kull dritt li jipparteċipaw f'din l-elezzjonijiet. Dana iwassal tmiem tal-konflitt etniku li eh, qed isir li jedaqsek regolari Eh, imma minoranza ċiniża u ċajna qiegħda f'pożizzjoni tajba biex tgħin, imma importanti wkoll li jażlu l-lugos u l eh, Tibetani. L-Unjoni Ewropea ħad tkun kredibbli tkun effikaċi fil-pressjoni tagħha jekk i tapplika l-istess prinċipji f'kull stati membri dak l-għandu xjaqsam drittijiet tal-minoranzi fl-stati membri kollax. Fit-territorju tal-Unjoni Ewropea għandna liġijiet tal-lingwa, mux qed nitkellem biss għal Slovakkja, imma fit-territorju tal-Unjoni Ewropea hemm nies li mhux qed jaċċettaw dak li ġara matul it-tieni gwerra dinija, qed iwaħħlu eh, ċerta nies għal eh, ħtija nazzjonali, lingwa materna u affarijiet. Jekk sakemm daw l-affarijiet isiru, l-Unjoni Ewropea m'għandix kredibilità. Grazzi. President, eh, Frau Kommissar. Grazzi. President, Kommissarju. Il-militar ġama Berma qed imur ħafna qed jagħmel ħafna sara li sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem et persekuzzjoni ta' minoritajiet etniċi, ta' minoritajiet reliġjużi u wkoll meta jintafu l-ħabs persuni li qed jopponu l-politika tal-pajjiż u kwalunkwe persuna li huwa kontra il-reġim qed jispiċċa l-ħabs. Suppost għandu hemm kostituzzjoni ġdida u elezzjonijiet suppost tejbu situazzjoni ir-riżoluzzjonijiet tagħna mill-Parlament Ewropew ser ikunu għal xejn jekk l-Unjoni Ewropea mhux ser ikollha possibilità ta' vera biex tagħmel xi ħaġa u tinfluwenza r-Russja, l-Indja u ċ-Ċina biex bekk dawn il-pajjiżi ikunu jistgħu jagħmlu influwenza politika tagħhom fuq il-Gvern ta' Burma biex ittejjeb is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Ukoll pajjiżi ġirien għandhom jagħmlu xi ħaġa, għandhom jintalbu mill-Unjoni Ewropea biex jagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna. U issa naddu għas-sur data. Grazie Kirti ħafna ġas smajt il ċaħat jgħid li Berma diġa kienet soġġett tal bosta riżoluzzjonijiet, però rridu dejjem imorru lura għalihom dawn ir-riżoluzzjonijiet għaliex hemm ħafna pressjoni f'dan il-pajjiż huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fejn hemm pressjoni. U hemm abbuż sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem. Fil-fatt din hija xi ħaġa ta' kuljum f'dan il-pajjiż ħafna arresti fid-djar, dawn huma affarijiet normali li saħu ta' kuljum. L-oppożizzjoni qiegħda tiġi oppressata, komunità ta' Burma wkoll qed tiġi persegwitata. U wkoll irridu nżommu f'moħħna x'ser jiġri fix-xhur li ġejjin. Għandu jkun hemm konsultazzjonijiet mal-partiti politiċi kollha, biex bekk l-elezzjonijiet ikunu ġusti għaliex il-militar ser jibqa' hemm fil-poter. Issa biex d dibattitu nadwa Sinjura Redding fisem il-Kummissjoni. President, kif qalu biċċar il-membri hemm ksur tad-drittijiet tal-bniedem ksur serju ta' drittijiet tal bidem ġewwa Burma. Il-gvern militari għadu ma rispondiex għat talbiet internazzjonali biex iwaqqaf dan milli liġi u għadu ma ħeljes li l-priġunieri politiċi inkluża Aung San Hemm ukoll mm, minoritajiet li qed jiġu sforzati biex jitilqu mill-pajjiż u hemm ukoll id-deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni soċjoekonomika. 80% tas-soċjetà tgħix f'żoni rurali, hemm problemi fl-agrikoltura u problemi oħrajn fil-pajjiż. L-Unjoni Ewropea bosta drabi ħarġet dikjarazzjonijiet fejn ikkondannat il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea wkoll għamlet sanzjonijiet U kol aħna edna l-ġirien mm, tal Burma bħal per eżempju l-Indja u ċ-Ċina biex jamlu u kol Eh, jieħdu kol miżuri f'dan ir-rigward. L-Unjoni Ewropea appoġġat ħafna l-isforzi tal-Nazzjonijiet Uniti u dawn il-miżuri ħolqu eh, diffikultajiet tal-gvern militari però fallew milli eh, jinbidel l-atteġġament ta' dan ir-reġim militari. Issa l-gvern militari wieqed li ser ikun hemm l-elezzjonijiet fl-2010 bħala l-ewwel pass biex bekk jispiċċa bil-mod il-mod mill-poter. Għana nistgħu niġġudikaw biss dawn l-elezzjonijiet meta l-liġi elettorali tiġi pubblikata u meta naraw li jkun hemm arramaġġamenti ġusti u ċari biex bekk issir l-elezzjoni. Sadattant l-Unjoni Ewropea l-esta li titkellem mal-gvern preżenti biex tara li jkun hemm opportunità tajba l-elezzjonijiet u bekk tinbidel is-sitwazzjoni u jkun hemm fażi pożittiva fl-istorja ta' Burma. Permezz ta' dan kollu jiena nagħmilha ċara ħafna li l-Unjoni Ewropea ma triċ tiżola lil Burma. Aħna fil-fatt aħna l-ikbar donaturi ta' assistenza umanitarja lil dan il-pajjiż l-assistenza tagħna tingħata b'mod partikolari li żoni rurali b'mod partikolari dik iż-żona li għadha qed tirkupra miċ-ċiklun. Aħna wkoll nagħtu għajnuna lil kampijiet ta' refuġjati fuq il-frontiera ma' Tajlandja. Aħna wkoll għandna eh, ir il-rapporter ta' Nazzjonijiet Uniti u aħna nappoġġjawh eh, f'xogħlu aħna lesti li nejnuħ, Pero aħna nafu kol li attivitajiet diretti fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa Burma ma tantx huma possibbli. Eżempju, l-Unjoni Ewropea mhux se tkun mistiedna biex tosserva l-elezzjonijiet u allura irridu nużaw miżuri diretti biex bekk nibnuhom fil-programmi ta' assistenza tagħna irridu namlu dialogu, rridu permess dan id-dialogu, rridu namtu messaġġ ċar għal daqstant il-Parlament illum nista' ngħid li kellu messaġġ ċar ħafna. U jiena ċert li dan il-messaġġ ser jinstema' jien ukoll ċerta li aħna mhux se nagħmlu outsourcing tax-xogħol tagħna biex infakru lil Myanmar il-Burma Myanmar biex iżżomm mal u tagħmel dak li għandha tagħmel aħna għanna responsabilità fl-agenda tagħna ta' drittijiet tal-bniedem u ser nibqgħu inżommu din ir-responsabilità. Grazzi, Komissarju. Is-sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni aħna konkludejna dan id-dibattitu u il-vot ser votazzjoni ser issir issa. L-ewwel nett eh, votazzjoni fuq sitt rezoluzzjonijiet eh, dwar il-Venezuela m'hemm l-ebda amendi. Din hija riżoluzzjoni konġunta minn tliet gruppi.